Uri. E, e, wassal għal verifika tas setat tul mandati ta' Ivari Padar, Jorg Mojten u Lugas Mandel u Michael Detjen u il li nikkonferma l-mandati tagħhom li bdew is-6 ta' Novembru, 8 ta' Novembru, 30 Novembru 2017 u l-ewwel ta' 2018 rispettivament.